Good morning, everybody. Tajba, sinjuri. Jina ser nibda il-laqatana. li serdum sada, pero għan nofsinar għanna smiħ, un bata da filodu għanna workshop fuq il-taħriġ ġudizzjarju. Mela, l-ewwel net ippermettuli natikom xi informazzjonijiet. Punt 8 rigward protezzjoni tal-euro, rapporter Sinjura McIntyre din ġiet posposta. il-vot fuq la abbozz fuq l-integrazzjoni ta' Roma u l-istrateġija marbuta magħhom ġifri punt disa li ġi skedat għal dalodu dan ġi postpost ukoll u ser isir matul illa għalli mistallibe ġifri fil-5 ta' Diċembru. Dawn kienu l-amendi għall-agenda tagħna tal-lum, jiġifieri jekk intom taqblu mal-agenda fil-każ nadottawa. Jiena għandi wkoll xi amenda din għandha x'taqsam mal-reġim lingwistiku. Illum aħna Mister ikolna Finlandiż u Estonjan disponibbli għall tagħna u fortunatament nirringrazzjakom tal-li għedin tifmu situazzjoni tagħna llum jekk taqbelu aħna nistgħu napprovaw il-minuti ta' l-aġenda għanna il-sessjoni mit 29 ta' sa' 30 ta' Mejju, għanna u kol il-minuti ta' 6 ta' ġun tal-2013, il-19 sal-20 ta' Ġunja 2013, il-27 ta' ġunju 2013 u il-minuti ta' 16 sa' 18 ta' Desembru ta', settembru ta' din is-sena. Jekk mawx oġġezzjonijiet sa' laqa ta' għada, rigward l-approvazzjoni tal-minuti ta' dawn il-laqat li semmajt, f'dak il-kas nistaw naddottawum. U kol, Issa, is-sitwazzjoni attwali tan negozjati interistituzjonali li għaddejjin dwar il-proċeduri leġislattivi. Mela, il-trasferment korporali tal-ICT dan sar il-biraħ u għalhekk issa nistanati mill-ewwel ir-rapporter Surja Kolino sabiex jaġġornana fuq is-sitwazzjoni preżenti. Il-Surja Kolino jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sinjor President. Il-bira fil-fat fil-ħdan il-Kunsil kienem trialogu dwar id-dossier fuq l-ICT wara li id-definixxejna id-dossier liħor li kellu x'jaqsam mal-ħaddiema staġjonali u hemmhekk għandna provajna nagħmlu sforz komuni sabiex niddefinixxu u naraw li nilħu ftehim bejn l-istituzzjonijiet fl-aqsar żmien possibbli il-biraħ ta' bilħaq il laqatana tagħna kienet tajba ħafna rnexxilna eh, niksbu ftejn fuq punti importanti l-ewwel net waħda minnhom għandha x'taqsam mal-eliminazzjoni tal-iskemi nazzjonali. Il-proċedura la darba tkun approvata titħares ukoll l-istati membri kollha biex japplikaw id-dispożizzjoni ta' uniformità u omogenità. Tnaqsu il-żminijiet marbuta ma' trasferiment bejn il-kumpaniji, ġri minn territorju għal ieħor u issa dan iż-żmien sar ta' sitt xhur biss, aħna il-ħaqna ftehim ukoll fuq il-ftehim konġunt rigward il-pożizzjoni ta' permess anki rigward punti marbuta mal-familjari. Dan huwa suġġett li ta' bilħaq jeħtieġ minnaħa ta' l-apprenditorjat u biex ikun hemm aktar ftejima min ħaddem u anki il-familjari. Marana kollu għatem punt marbut mal-mobilità. Diġa dan il-punt qed jitqies ukoll fil-meda twila ta' żmien jew żmien medju, però aħna rridu nerġgħu niltaw ukoll mal-Kunsil għaliex aħna hawnhekk eskludejna bħala Parlament il-possibilità ta' dikjarazzjoni ta' responsabilità finanzjarja. Jiġifieri nqisu wkoll il-ħaddiem għaliex Hawnhekk aħna ma nirridux li jkollna proċedura aktar diffiċli għal ħaddiem ma irridu waħda eh, proċedura tkun aktar sempliċi. irridu wkoll nqisu it-TFU, pero irridu nħarsu wkoll għażliet li aħna nistgħu nilħu fuq u ġew mitluba mill-Kunsill. Xorta waħda nista' ngħid dan kien negozjat, kien, negozjati intensivi, però lħaqna progress u kien hemm l-Onorevoli Mulder u l-Onorevoli Sargentini, tkellimna mas-segretarjat ukoll, għatanna punt pendenti fuq artiklu 14 fuq implikazzjoni toħra li għandhom xjaqsmu ma' kompetenza u jinvolvu kol kumita tempol. Aħna l-biraħ indirizzajna nota mill-Onorevoli wkoll Jakun Sari għax kienet eh, rapporter rigward il-kooperazzjoni bejn dawn iż-żewġ kumitati u aħna ridna res ukoll kompromess possibbli li jagħmel possibbli kol li u dan ir-rapport. Ġifiri bejn dan is-semestru taħt il-presidenza Litwana jew inkella fil-bidu taħt il-presidenza Griga, xifri s-sena li ġeja sabiex naprovaw fil-Kamra e, eh, fix-xar ta' fra jew Marzu ġifri fi żmien l-aktar qasir sabiex nikkonkludu natu strument importanti lill-Ewropa li kun jista' jaqgħad flimkien is-suq tax-xogħol u l-domanda tax xogħol u anki ħaddiema li ġejjin minn pajjiżi terzi ma li jkollhom f'idejhom kwalifiki neċessari professjonali. Grazzi sew, Signor President. Grazzi sew, Surja Kolina, issa fuq l-MFF wara li votajna fuq il-libe fuq il-files tal ġustizjajna u fuq Pericles 2020, il-sujġetti tagħna marbuta mal-MFF wasalu fil-aħħar round sa' negozjati u l-ġimgħa li għaddit Strasburgu kellna trialogi fuq it-tlet regolamenti speċifiċi, jiġifieri l-ISF Borders, l-ISF Police, kif ukoll il-Fond ta' Azil u Migrazzjoni. Il-ġimgħa li ġejja ħajkonna trialogu ieħor fuq il-Fond ta' Azil u Migrazzjoni u regolament orizzontali. Il-kwistjoni ta' atti delegati għal deċiżjoni li ġew programmati u li kienu fuq l-agenda ta' trialog konġunti iġifiri il-president tagħna tal-Kumitat Libe huwa perswas huwa fiduċjuż li r-rapporter ser jinnegozzjaw biex jiksbu riżultati li huma konformi mal-linji gwida ta' konferenza ta' prezidenzi fuq fu, fu dan il-punt importanti. Il-vot tal-libe fuq dawn l-erba fajs xaktarx li ser isiru fl-istess ġurnata u dan ser isir qabel it-tmim ta' Deċembru. Issa fuq l-agenda għanna l-implementazzjoni ta' trattat ta' Lisbona u kol eh, fi qasam tal-Parlament Ewropew rapporter għal din l-opinjoni u għassur Nuno Melo Pero l-onorevoli Melod ma salx fil-kamra sissa, pero għandu jiġi fostna minna u ftit ieħor. Għalek aħna ikollna nistennew ftit minuti u nisospendu il-laqa għal biħed warba minuti nittama li u ser ikun fostna minna u ftit ieħor sabiex bekk nkun nistgħu inkomplu bil-ħidma tagħna. Take your seat, Mr. Mello. Okissi postek, onorevoli Mello. Kuna tista jqaf mill jaqra, wasal is-sur Melo fostna. Mela, onorevoli Mello, Aħna wasanna f'punt ħamsa fuq l-implementazzjoni ta' Trattat ta' Lisbona rigward il-Parlament Ewropew. L-opinjoni li l-libe serjat il-Komitat AFCO nista' ngħidilkom li il- eh, l-ordni ta' investigazzjoni Ewropea ntemmet il-bira u inti bħala rapporter forsi tixtieq tajt kentejn dwar dan ukoll. Għalhekk tista' tgħidilna forsi xini sitwazzjoni preżenti u fejn sejrin negozjati infurmana dwar dan l-aspett u mbagħad aħna nkunu nista' nkomplu fuq dan l-abbozz opinjoni. Grazzi ta' sessina President. Għan nitkellem bil-Portugis jek ma importax. Mela nishtiq najt li il-biraħ ta' bil-ħaq intlaħaq ftejn fit trialogu fuq l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea. Dan huwa rapport ferm importanti li ser jagħmilha possibbli biex qasam komuni, libertà ta' moviment għal persuni, servizzi u eh, prodotti kif ukoll kapital, biex ikun hemm qasam ta' ġustizzja wkoll. Fejn fiħdanu nkjesti kriminali, anki għabbażi ta' arfin reċiproku, ikun jista' jsir permezz ta' pajjiżi differenti fil-waqt li ħarsu kol id-drittijiet fundamentali tal-bniedem li xwara kollox dinja kwistjoni pjuttost sensittiva. Kien hemm negozjati intensivi ħafna u dawn il-biraħ waslu fit-tmiemhom permessa trialogu. U dinja bla dubju aħbar tajba dan il-komitat. Grazzi, issa nixtieq nitolbok biex tajdinna daqxejn dwar l-abbozz tal-opinjoni li libe qed jħejji għal Kumitat Afko fis it Trattat ta' Lisbona. Signor President, meta nqisu li din is-sitwazzjoni nistgħu niddeskrivuha fi ftit kliem, Forsi l-aħjar ħaġa li namen f'dan l-istadju u li nirrepeti s-suġġeriment li jena għamilt fiħdan il-Kumitat ta' Affarijiet Kostituzzjonali li neliminaw il-Kumitat f'dan il-punt. Jina t lingwaċ eh, f'din ir-reżoluzzjoni li inkludi ħames punti prinċipali. Tajp li nfakru wkoll li fil-plenarja leġislattiva il-Parlament Ewropew minn mindu daħal fis seħi trattat ta' Lisbona, il-Parlament għandu is-setat tiegħu li ġew miżjuda permezz tal-kodeċiżjoni. Umbagħad aħna wkoll sħaqna li l-istrumenti kriminali legali issa jaqgħu taħt il-proċedura leġislattiva normali. Mbagħad fakkarna wkoll l-konsegwenza importanti tal-Karta ta' Drittajiet tal-Bniedem fih dan it-Trattat tal-Lisbona. U l-implikazzjoni hi li dawn huma vinkolanti fih dan l-Istati Membri ġifri l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem torbot lill istati Membri wkoll. Dawn il-punti huma essenzjali u rridu nżommuhom f'moħħna meta il leġizlazzjoni Ewropea tiġi implementata. Dawn ma l-affarijiet pożittivi dan it-Trattat ta' Lisbona, pero hemm kwistjonijiet oħra f'dan it-trattat li aħna rridu nirriflettu aktar fuqhom għaliex iħasbuna. Mela, l-ewwel net. Għana fakkarna u koll li trattat ta' Lisbona jagħti l-Unjoni Ewropea seta' delegati l kummissjoni Ewropea taħt ċertu leġizlazzjonijiet u fil-fatt hawnhekk il-Kummissjoni tagħmel distinzjoni bejn atti delegati u atti implementattivi. U tassikura wkoll li dawn huma l-aħjar atti hekk kif insibuhom diskritti fiħdan it-trattati, fiħdan it-trattat. Umbat nixtieq ngħid ukoll il-Kummissjoni titirrapporta b'mod regolari l parlament dwar ftejmit internazzjonali, speċjalment jekk dawn il-ftehimiet qegħdin jaffettwaw l-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini. Ġifri hawnhekk għandna qabża minkejja dak li qed insibu f'dan it-Trattat ta' Lisbona. Hawnhekk m'għandna xejn f'dan ir-rigward. Umbat fl-ħarnet jina naħseb li l-Kunsil għandu jiġi imħenġeġ sabiex jiftaħ il-laqati għaw fċertu situazzjoniet ġifri eh, laqat tal-Koreper per eżempju biex dawn jiftaħom għal rappresentanti tal-Parlament Ewropew kif diġa fil-fatt jiġri meta il-Kummissjoni tiltaqa taħt proċess ta' kooperazzjoni ġusta fuq il-leġizlazzjoni bejn l-istituzzjonijiet. U dawn huma, Signor President, il-proposti li jina biħsibni inressa. Jekk il-Komitat ta' qabel jina nixtieq li nfaslu data sakemm għandhom jitresqu l-amendi u id-data hija 17 ta' Diċembru. Ovvjament fidejk President biex inti tiddeċidi fuq din id-data. Grazzi tassew Onorevoli Melo. Għaw xaħat ieħor li jixtieq jintervjeni dal-istadju jekk dan mhux il-każ. Id-data ta' skadenza tresiq tal-amendi hija 17 ta' Diċembru kif uh, Ipropona l-Onorevoli Melo, naddu issa l-punt li mis fuq l-agenda tagħna. Hawnhekk għandna ir-reviżjoni tal-mandat tar-Rest Ewropew għandna ir-rapporter Signora Baronessa Sara Lutford kif il-koll nafu il deċiżjoni rigward il-mandat tar-Rest Ewropew adottata fil 2002 huwa strument legali importanti ħafna li qed jintuża fil-kooperazzjoni ġudizzjarji u kwissjonijiet marbuta mal-pulizija L-aktar kwistjoni importanti hija il-prinċipju ta' arfin reċiproku fiħdan din eh, l-istituzzjoni, pero għanna dubi rigward l-effettività tal-mandat tal-rest Ewropew, kif din qed tiġi implementata u użata. U ta' bilħaq dan eh, din rieżaminazzjoni tal-mandat tal-rest Ewropew qed tipprova issaħħaħ dan il-mandat. U għalhekk aħna nagħtu l-kelma lis-Sinjura Baronessa Sara Lutford dan huwa eh, abbozza inizjattiva propja. Il-abbozz ta' rapport fil-fatt diġà ġim qassam fil-lingwi kollha u għalhekk issa nistgħu niftħu id-diskussjoni fuq dan is-suġġett. L-Onorevoli Lutford. Grazzi tassew, Sinjor President. Ħatni fuq siq waħda għaliex bdejna kemm xejn kmieni hawnhekk. Inti għat li din għada ma tresqitx il-kull, ma tqasmix il-kulħat bil-lingwi differenti? Le, skużani, jemmek tħassib daqxejn, kwetajt niftit. Mela, mil-ġdijt nirringrazzjak, Signor President, jina verament kontenta li għetni prezenta dan il-rapport li huwa il-rizultat ta' xogħol kollaborattiv tajb ħafna ma' shadow rapporters U għalhekk jiena qed nittama li l-bqija tal-proċess ser ikun eh, kollaborattiv bl-istess mod. Mela dak li għandna hawnhekk huwa rapport li huwa modest fid-daqs tiegħu, għandna ftit paġni kif ukoll annes fejn għandna wkoll eh, memorandum ta' spjegazzjoni u hawnhekk aħna qed nippruvaw nniżlu l-isfidi li l-mandat tar-rest Ewropew qed jippreżenta. Jina fil-rapport bdejt billi naraf li l-mandat il-deċizjoni għafas tal-mandat tal-Est Ewropew tal-2002 hija ġebla ta' xewka għal kooperazzjoni kriminali tal-Unjoni Ewropea u fil-fatt kienet ta' suċċess biex tħaffef il-proċeduri ta' tradizzjoni u kol. U dan huwa punt tatluq verament taj, pero jdu ngħidu li xorta faċċjajna problemi waqt li din kienet edha tġu użata u uħut minnhom huma speċifiċi għat-test innifsu ta' din id-deċiżjoni għafas. U dawn il-problemi fil-fatt ġejjin minħabba nuqqas ta' implementazzjoni tajba u f'dan ir-rapport eh, insibu li dawn mhux qegħdin jiġu indirizzati għaliex hawnhekk qed naraw li dawn ser jiġi indirizzati mill-setat tal-qorti stess. Pero għanna elementi oħra bħal l-istrument għarfin reċiproku u minħabba n-nuqqas ta' zvilup bilanċjat fiħdan il- qasam ta' ġustizja kriminali fiħdan l-Unjoni Ewropea. U għalek fil-bidu ta' tini paġna ta' rapport insibu lista. U għanna 10 tħassib imsemmi jemmek. Issa, ser insemmijom malar malajr l-ewwel punt li aħna insemmu huwa in-nuqqas ta' nuqqas ta' raġuni espliċita għal ċaħda għabbażi ta' ksur jew periklu ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Ta' bilħa dan wassal għal inkonsistenza dwar kif l-EAW kienet qed tiġi trasposta fiħdan l-istati membri minn arma minar ma kienem trasferiment jew implementazzjoni fuq livell domestiku. U għallurek għawnek għanna stampa li miex daqsek ċara kif dan kollu japplika l-Unjoni Ewropea. It-tieni punt li qed nagħmel imbagħad huwa in-nuqqas ta' deċiżjoni tal-EAW ġifiri rigward l-istrument tal-arfin reċiproku fuq rimedju effettiv jekk ir-regoli ma jiġux segwiti allura dan irrit jaqa' taħt il-responsabilità nazzjonali u hawnhekk rajna li kien hemm nuqqas inkonsistenza bejn l-istati membri. It-tielet punt li jiena semmejt hija innuqqas ta' interazzjoni ċara bejn l-refute tal-EAW u s-sistemi ta' informazzjoni ta' Schengen u l-informazzjoni reġistrata emmek. Hemm nuqqas ta' rabta automatika jew semi automatika bejn il-mandat tar-rest Ewropew li jiġi irtirat mill-istat li qed joħroġ dan il-mandat u is-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen. U f'ċertu xenarju u li rridu naraw x'jiġri jekk li AW jiġi eh, irtirat meta jkun hemm eh, kwistjonijiet mandatorji jew obbligatorji, però jeżisti mbagħad bħal allerta feħdan il-Schengen Information System SIS għalhekk in-nies jistgħu jkunu preġudikati b'daw is-sistemi. Ir-raba punt u li l-użu sproporzjonata li AW għal reati minimi, reati żgħar. Jew inkella pereżempju sistema alternattivi li jistgħu jiġu użati u dawn jistgħu waslu għal ksur ta' libertajiet ċivili per eżempju li jinħareċ eh, li JW għal xej jew inkella li persuna tispiċċa mitfu l-ħabs qabel ma jkun hemm smieħ jew eh, jinfetaħ proċess. Qed jintqal li il-mandat ta' arrest Ewropew qegħdin jiġu użati biex jarrestaw il-persuni sabiex aktar milli biex eh, jinfetħu l-kawza u eh, jakkużawhom. Jiftħu l-kawza mbagħad jakkużawhom b'dak li jkunu ġew eh, akkużati. Tabilħa dan huwa abbuż tal-EAW. Dan m'għandux jiġi użat bħala strument investigattiv, però huwa strument ta' persekuzzjoni bat għanna nuqqas ta' definizzjoni f'punt sitta fir-rapport tiegħi rigward ta' xini awtorità ġudizzjarja u ta' bilħaq dan il-punt jitfaċċa ta' sekwita xanna varjazzjoni fil-prassi ta' l-istati membri u din tista' twassal kol għal inċertezza anki litigazzjoni. U reċentament kienem kas li ġi deċiż eh, mill-Qorti Suprema tar renju Unit rigward il-tifsira ta' l-Awtorità Ġudizzjarja minħa tal-Litwanja. Mbagħad innuqqas ta' dispożizzjonijiet fuq kompensa għal meta il-ġustizzja ma tkunx eh, ġusta u anki eh, identifikazzjoni żbaljata. Għana kellna kas bħal fil-Belġi u kol u l-persuna fil-fat ġit arrestata mod zbaljat. dak il-kas la l-istat li jkun ħareċ il-mandat u laqas dak l-istat li jkun eżegwa il-mandat ma jkun jista jati il-kompens jew joħloq rimedju għal dik il-persuna li tkun ġarbet dan l-abbuż. Batem il-problema ta' periodi eccessivi ta' detenzjoni qabel il- ma tkun infetħet il-kawza, il-proċess, hemm perjodi differenti fiħdan l-Unjoni Ewropea u din għandha tintuża bħala l-aħħar riżorsa, però sfortunatament din qed tintuża bħala l-ewwel riżorsa minħabba l-fatt li sissa m'hemmx sistema sodisfaċenti ta' ta' bail. U Għalek jeżistu dawn il- eh, referenzi għal dawn il-punti anki li wieħed juża kooperazzjoni ġudizzjarja u anki għarfin reċiproku dawn tip ta' strumenti. Nixtieq ngħid kentejn dwar dawn aktar il-qudiem, però sa nixtieq ngħaddi għas-soluzzjonijiet li aħna qegħdin nipproponu. Kif għattilkom? Fl-ewwel eh, paragrafu tal-paġna li jmiss aħna tinfakru l-fatt li dan ir-rapport mhux qed jindirizza eh, l-implementazzjoni inkorretta għaliex dan normalment jiġi eh, mħares mill-proċeduri ta' infurzar. Pero is-soluzzjonijiet leġislativi u dan huwa rapport ta' inizjattiva propja, hawnhekk aħna qegħdin nitolbu biex il-Kummissjoni Ewropea għabbażi ta' artiklu 82 ta' trattat proposti leġislativi biex ikun jistgħu jindirizzaw il-problemi li aħna identifikajna bħala dawk li mhumiex marbuta direttament mal-implementazzjoni ħażina. Għalhekk aħna fil-quċċata mill-bidunet irridu naraw li jkun hemm raġuni eh, mandatorja għal dak għal ksur għal drittijiet tal-bniedem. Pero ftejim intlaħa l-bira flaxija bejn il-Parlament u l-Konsil dwar l-ordni ta' investigazzjoni Ewropea u hemmhekk minħabba il-pressjoni tal-Parlament irna xena niksbu tali dispożizzjoni fl-IO li ikun jista' jagħti l-possibilità l stat eżekuttiv biex jirrifjuta rqarfien, speċjalment jekk ikun hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Dan jista' ikun preċedent li jrid jiġi rifless ukoll fl-EAW u fl-istrumenti oħra tarfin reċiproku. Aħna fir-radio case, ġifri madwar sena ilu, kellna kasta tal-EAW li ġi mir-Rumanija, Aħna għadna li waħda mill-problemi li wieħed ikun jista' jagħti raġuni ta' rifjut minn stat eżekuttiv kien li ma kienx hemm dispożizzjoni partikolari fl-EAW li tirrifletti dan il-fatt. Issa kien arranġajna kikun irranġaw dan il-punt din is-sitwazzjoni nkunu qed nimlew xquq, Inkun qed insaħħu l AW. Mbagħad għandna l-verifika ta' proporzjonalità u deċiżjoni tarfin reċiproku, hawnhekk aħna ma tkellimniex dwar verifika ta' proporzjonalità fl-istat eżekuttiv, din jaktar problematika, pero hawnhekk aħna qegħdin nistħu biex dan isseħ ukoll eh, anki fil-AW u li il-verifika ta' proporzjonalità tissir mill-persuna mill-istat li qed joħroġ il-mand li qed jitlob il-mandat u dan huwa punt bilħaq li huwa prinċipali li AW qed jerfa ħafna pis għaliex miżuri oħra ma jeżistux jew inkella minn dawn meta dawn jeżistu l-ordni ta' supervizjoni Ewropea mhux kienx qed tiġi implementata użata mill-Istati membri. Il-punt li, li miss u li qed nisqu fuq u li jkun hemm konsultazzjoni proċedura ta' konsultazzjoni l-istess kemm fil-istat li qed jitlob il-mandat u dak li joħroġ il-mandat. Per eżempju, brabta mal-EAW rridu nasċertaw ukoll il- kemm il-proċeduri huma lesti li jindirizzaw din il-kwistjoni tal-EAW qed tiġi użata wisk min fiħdan il-proċess ġif l-istadju investigattiv tal-proċess. Imbat nishtiq nisħaq dwar ħaġa oħra mill jajow li jajow e ser ikun ta' siwi. ser ikollu valur ta' preċedent ta' siwi. Għana naħsbu li għandha tkun proċedura standard fejn il-rikonoxximent reċiproku u din il-miżura tkun tista' tiġi validata mill-istat taħruġ, mill-prosekutur pubbliku sabiex nelbu li kunem hemm interpretazzjonijiet differenti tat terminu awtorità ġudizzjarja. Hija xi ħaġa pjuttost teknika u ma tantx se neħel fuqha naħseb il-kollegi jafu għal xiex qed nirreferi. Mbagħad irdu naraw li kun hemm rimedji konsistenti sabiex niżguraw id-dritt għal rimedju effettiv jekk xi ħadd jiġi trattat mhux żbaljat. Dawn huma l-kwistjonijiet illi aħna nixtiequ illi kun hemm proposti leġislattivi minnaħa tal-Kummissjoni. Imbagħad aħna rridu li kun hemm rieżami regolari tal-AWs mhux eżegwiti, għazijiet fejn nasbu li għandhom jiġu rtirati, u koll l-irtirata li AWs mill-SIS u kol mill-alerti ta' Interpol fejn li AW tkun ġiet miċħuda għall-inqas fuq bażi mandatorja. Jekk ikun hemm ir-rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet, ikun hemm ir-rikonoxximent reċiproku tal-ċaħdiet. Umbat aħna nitolbu l-Istati membri sabiex implementaw il-miżuri kollha kemm hu, il-korp kollu kemm hu ta' miżuri sabiex dawn il-miżuri kollha jkunu jistgħu jiġu użati. Jew l-Ordni ta' Supervizjoni Ewropea, jew deċiżjoni qafas dwar il-probation. trasferiment tal-priġunieri, il-sanzjonijiet finanzjarji. Dawn il-miżuri mhux qed jiġu sfruttati biżejjed, irridu niżguraw illi li AW jingħata dak illi jistħoqlu f'dan l-istadju. Mbagħad punt sitta dwar il-ġustizzja li tiġi eżegwita b'mod żbaljat. Punt importanti f'paragrafu 7 fejn qegħdin nitolbu sabiex l-istati membri jikkoperaw u jisaħ u jseħħu jisaħħu networks ta' kuntatt tagħhom u e, f'dan fir tal-prosekuturi u l-avukati ta' difiża sabiex ikun hemm proċedimenti imħaffa ta' jgħida billu dan mhux biss fl-interess ta' ġustizzja ta' valur tajjeb għaliex mhix idea tajba illi mod partikolari bħalissa illi u flusna eh, proċedimenti zbaljati tal ew rrit nara aktar taħriġ, taħriġ fuq livell Ewropew nazzjonali għall-imħalfa u l-avukati, għall-imħalfin u l-avukati. Għalix memx bizzejiet personali mħarreċ sew bħalissa. U f'paragrafu 8 Aħna rridu naraw ukoll fondi xirqa l-entitajiet pal netwerk ġudizzjarju ta' taħriġ ġudizzjarju xi ħaġa oħra finanzjata mill-Kummissjoni mandat netwerk ta' mandat ta' rest Ewropew persuni speċjalizzati li huma involuti fl-AWS. Aħna rridu naraw netwerk ukoll ta' avukati tad-difiża. hemm min jitkellem dwar xi ħaġa iktar formali minn network, imma jiena nippreferi li nibdew fuq bażi mhux daqshekk istituzzjonali, imma niżguraw li aħna nappoġġaw dan in-netwerk ta' avukati ta' diviża mħarġa sew fl-aħħar net nitolbu l-Kummissjoni sabiex tisfrutta l-mezzi legali u finanzjarji kollha disponibbli fuq livell tal-Unjoni Ewropea sabiex jittejbu l-kundizzjonijiet ta' detenzjoni fl-Istati membri. Aħna pal-pija ta' rapport Aħna konna xifti timrażna mir-regoli, nħabba regoli ta' dan il-parlament, u ma stajnix nitkelmu, stajnix nejdu għaffariet daqs kem xtaqna. Nishti biex naħlaq nġbet l-attenzjoni ta'kom għall-annes fej, f'konformità mal-formula għal-rapport fuq inizjattiva, rapport leġislattiv fuq inizjattiva, aħna edna x'tip ta' test nixtiequ naraw għal din il-proposta, għal dawn il-proposti leġislattivi. Bek nesa fuq xwik illi nisma' il-kummenti minn għanti shadows illi kienu tim ta' sew tajjeb u ta' siwi l-iskadenza elementi hija nhar il-ġimgħa u mbagħad nivvotaw fil-plenarja, nivvotaw f'jannar anzi. Grazzi, signora Latford. Issa niftaħ id-dibattitu, nitlobkom biex iżommu kien jista' jkun fil-qosora li xanna il-vot ippjanat għal 11. Ix-shadows forsi jixtiequ jgħidu xi ħaġa dwar din il-kwistjoni imbagħad indur lejn ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-Presidenza. Jiena x shadow fi il-PPE u nixtieq nifraħ lil kollega tiegħi Sinjura Latford għal-ħidma eccezzjonali tagħha naħseb li huwa abbozz ta' rapport tajjeb immens u jitkellem dwar l-iktar kwistjonijiet problematiċi illi aħna kon qegħdin iddiskutu u li feġġew meta aħna diskutejna l-mandat tar-rest Ewropew. Donna l-koll naqblu illi dan huwa strument tassew importanti, wieħed mill-iktar strumenti importanti fil-qasam tal-kooperazzjoni kriminali u l-arfin reċiproku bekk nemnu li għandu jaħdem kif suppost illi naraw li hemm ċertu diverġenzi fl-implementazzjoni fil-mod ta' kif wieħed jifhem dan l-istrument jiena naqbel ma l-lista illi għamlet il-rapporter u qed nara li hemm il-verifika tal-proporzjonalità preżenti f'din il-lista jiena nixtieq nżid eh, verifika doppja tal-proporzjonalità l-pajjiżi u hija xi ħaġa tajba illi f'dan ir-rapport l-irtirar tal-mandat ta' rest jekk jiġi rifjutat fuq bażi mandatorja. Jena nishtiq nisħaq dwar it-taħriġ tal-avukati u l-ġudikatura. Iżda jkolli ngħid li rridu noqogħdu b'sebajnejn meta niftħu din il-kwistjoni kollha. Ma rridux niftħu kaxa ta' Pandora. Ma rridux nitilfu il-qalab u l-ġbejna. Rridu noqogħdu b'seba' għajnejn aħna rridu ntejbu situazzjoni mar marridu namlu xej għaskapitu tal-istrument li diġa jeżisti anke jekk jiena nifhem sew l-intenzjoni ta' rapporter li għadik li tiffoka fuq dak li jista' jitwetta aħjar. Jiena nixtieq nisaw kol dwar ir-rwol tal-istati membri u l-istituzzjoni nazzjonali ġudizzjarji fl-implementazzjoni implementazzjoni tal-direttiva għafas illi diġa teżisti u responsabilta u l-enija taħħum. Da kollu li kelli xinejt palla xedaw tal-PPE sanaddi l-kelma l sinjora Zibel. Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte zunächst äh, der Kollegin... Grazie tassew. Jina nishtiq nibda billi nirringrazzja l baronessa Latfer ta' rapport tagħha. Rapport illi stajna nifmuh sew, jina nemmen illi l-koll naqblu dwar fejn jinsabu l-problemi fil-mandat tal-Est Ewropew. Jina eh, mux ħanuqot intenni l-problemi kollha li feġġew fl-użu tal-mandat ta' rest Ewropew għaliex dawn jidru biċċar fir-rapport imma jien nixtieq nitkellem dwar ħaġa partikolari l mandat ta' rest Ewropew ilu jintuża sa mill-2002. U diġà mill-bidu net aħna f'din il-Kamra ġbidna l-attenzjoni għal problemi fl-implementazzjoni. Iżda, minkejja li aħna inna niddiskutu dawn il-problemi għal bosta snin xejn man bidel, dejjem nibqaw insemmu, nidentifikaw il-problemi ta' abbuż, proċeduri, twal, dawn affarijiet kollha li jinsabu fid-dokument. Inna nitkellmu dwarhom u għalhekk. Il-problema tiegħi hawnhekk hija din jekk aħna nsegwu l-proċedura li qed tissemma hawnhekk ser jinbidlu l-affarijiet għaliex qed inkomplu niddiskutu dawn il- problemi bl-implementazzjoni. L-istati membri mhumiex lesti illi jimplementaw, u forsi mhumiex kapaċi jimplementaw il-mandat ta' rest Ewropew b'mod ċira. U għalhekk għaliex noħolqu dawn il-proċeduri ġodda ta' twettiq ta' eżekuzzjoni. X'tista' tagħmel il-Kummissjoni sabiex tiżgura li dan kollu jiġi implementat kif suppost il-bira fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali kellna diskussjoni dwar il-prosekutur pubbliku Ewropew. U forsi anke hemmhekk hemm xi problema f'xi stati membri u f'xi istituzzjonijiet oħra. Jiġifieri ikun hemm persuni illi jixtiequ jtejbu il-proċeduri ta' prosekuzzjoni kriminali sabiex jiksbu riżultat tajjeb. Imma fir-rigward ta' drittijiet ta' xhieda tal-akkużanti, l-akkużati, il-persuni m'għandhomx daqshekk entużjażmu li jaħdmu. Jina naħseb li l-problema ġiet identifikata kif suppost imma xini il-proċedura tajba, l-aħjar proċedura sabiex naslu għal aħjar soluzzjoni. U x'jiġri jekk ikun hemm xi dubju, x'jiġri jekk narġgħu niftu mill-ġdid il-kaxxa ta' Pandora. Kulħadd jaf li l-mandat tar-Rest Ewropew huwa strument tajjeb u bekk kulħadd għandu jkollu interess biex jizgura illi dan ikompli jittejjeb. U bekk kulħadd għandu interess li għamel sforzi sabiex dan il-mandat tar-rest Ewropew jaħdem aħjar fil-ġejjieni. Ma nafx kif nistgħu nsibu tarf ta' dawn il-problemi kollha, ma flimkien ma' shadows l-oħra jiena nemmen illi għandna niddiskutu paragrafu wieħed għal darb'oħra. Signora Sargentini. Grazzi, Signora President, jina ser nitkellem bl-Olandis illum. Jina kontent ammens bl-azzjoni li qed tittieħed mill-Parlament Ewropew. Grazzi għal rapport tal-Baronessa Radford. Dam il-Parlament sabiex wasal biex jgħid illi hemm ħafna problemi bl-implementazzjoni tal-mandat tar-Rest Ewropew. Aħna rridu nindirizzaw dawn il-problemi. Ftit ta' ilu jiena kont qed nivvjaġġa ma' persuna Olandiża illi suppost kellha tidher qudiem qorti fil-Polonja u mbagħad ġiet meħlusa. Li kieku ma kienx għall-isforzi kemm tal-avukat kemm fl-Olanda kif ukoll fil-Polonja din il-persuna forsi kienet tispiċċa tinżamm il-ħabs qabel il-ġuri tagħha. Anke jkollna nafu li din il-persuna kienet se tiġi meħlusa. testa proporzjonalità huwa importanti. Huwa kruċjali sabiex niżguraw il l-persuni ma jitbedux ma jinqatawx mill-qraba tagħhom mid-djarhom u jkollhom iqattaw ħafna żmien, retenzjoni qabel il-proċess u mbagħad jiġu meħlusa, mbagħad ikunu jridu jarġgħu isibu eh, kaptu ta' ħajjithom wara. Rdu naraw l-kondizjonijiet ukoll matul id-detenzjoni, rdu niżguraw l drittijiet tal-bniedem jiġu imħarsa kif suppost u dan ma jiġrix f'kull post ta' detenzjoni fl-Unjoni Ewropea. Irridu naraw ukoll id-definizzjoni tal-liġi kriminali surrender l-konsenja jew kella l-estradizzjoni tal-persuni suspettati pereżempju mill-Olanda għall-Iżvezja għal każijiet marbuta mal-droga, mal Umbat jista' jkun hemm każijiet oħra fejn f'pajjiż wieħed jista' jkollok prosekuzzjoni kriminali għal xi ħaġa illi mhijiex reat f'pajjiż ieħor x'tagħmel meta jiġri hekk. U x'ingħidu dwar il-kwistjoni ta' assistenza legali fl-Unjoni Ewropea? Din il-proposta li tantina nistennuha il-persuni suppost għandhom ikollhom id-dritt għall-assistenza ta' avukat f'każijiet bħal dawn u bekk jiena nappoġġa l-proposti ta' Sinjura Latford meta hija titlob għal proposti leġislattivi minnaħa tal-Kummissjoni imma rridu nagħtu aktar attenzjoni l-ħtiġijiet ta' suspettati, testijiet tal-proporzjonalità wkoll. Rridu nagħtu aktar attenzjoni għal mod ta' kif jiġu imposti stanzjonijiet għaliex bħalissa wieħed ma jistax jappella irdu nevitaw illi l-persuni jinżammu għal xejn f'detenzjoni ta' qabel il-proċess din ħaġa kruċjali jekk il-mandat ta' arrest Ewropew irridu illi jaħdem kif suppost għaliex persuna sospettata li mhix minn dak il-pajjiż dejjem tidher bħala persuna li qed tipprova taħrab il-ġustizzja għalhekk ma titħallix tibqa' eh, f'pajjiża u joqogħdu toqgħod tistenna il-proċess fil-pajjiż fejn se tgħaddi ġuri mbagħad. Kellem li mess. Nervu Kirkob. Grazzi, Signora President. L-ewwel qed nixtieq nifraħ lil Baronessa Latfert għal ħidma tagħha. Ovvjament din hija miżura tassew importanti u bla dubju ta' xejn il-mandat ta' rest Ewropew. Sissa minkejja difetti tiegħu kien għodda ta' forzar tal-liġi importanti immens. Dan rajnieħ fil-proċeduri ta' tradizjoni l-iktar f'terrorizmu u reati transkonfinali. Il-ħeffa tal-użu tiegħu kienet valur importanti l-iktar meta spiċċaw fix-xej il frontiri ta' Schengen għalek dawn l-elementi ta' kriminalità rdu nindirizzawhom bħeffa. Il-proċess ta' tradizzjoni minn 18 il xar issa sar xi ħaġa ta' Ġimat, kwistjoni ta' ġimat. Ftit ġimat. Hawnhekk irridu narfu s-suċċess tiegħu. Jiena smajt persuni jgħidu li stajna biddilna xi affarijiet. Ilna naħdmu sabiex naslu f'dan il-punt, iva, ovvjament, imma issa irridu namlu rieżami bir-reqqa tal-elementi kif għamlet ir-rapporter u naraw loqsma fejn. Aħna nistaw forsi ntejbuhom l-elementi u Jiena nixtieq nara titjib f'ċertu elementi. L-ewwel nett, l-iktar ħaġa importanti għalija, il-proporzjonalità. Iva, irridu riforma hawnhekk, irridu klawzola ta' proporzjonalità. Meta jiġi rieżaminat l-istrument sabiex nevitaw xi żbalji li saru fl-immoddi, definizzjoni ta' xi reati li jinsabu fiħdan il-mandat ta' rest Ewropew, pereżempju, jippermetti għal bosta interpretazzjonijiet differenti minn pajjiż għal ieħor frodi per eżempju. Il-frodi huwa settur fejn nistgħu naraw definizzjonijiet differenti u jista' jkun hemm xi nuqqas ta' bħalissa il-qrati ma jistgħux irrifjutaw rikjesti imma id-deċiżjoni fuq il-proporzjonalità hija fidejn l-entità ta' eżekuzzjoni. U minkejja li xi pajjiżi nnegozjaw pożizzjoni aħjar minn ta' oħrajn, ma jidirx il l-affarijiet qed jaħdmu kif suppost. Hemm nuqqas ta' garanziji u restrizzjonijiet fuq l-użu tiegħu, nuqqas ta' miżuri għal rimedju jew rikors xira, innaħseb li ħaġa tassew importanti. U s salvagwardji li kien hemm għall estradizzjoni permezz tat-test tal-imħalfin Madom xemmek dawn is-salvagwardi. Għalek President jidir li hawn oqsma fejn bla dubju ta' xejn iva rridu nirriformaw. Imma l-mistoqsija tiegħi tkun din aħna lkoll identifikajna bej wieħed uħor dawn l-affarijiet u xi oħrajn li referita li jom rapporter ukoll. Jiena nixtieq li nkun żgur illi aħna ser niksbu ir-riformi illi aħna qegħdin nitolbu l-eżempju tal-mandat ta' rest Ewropew li ġuża ta' reati żar din hija kwistjoni ta' proporzjonalità. U hekk għandu jkun. Jina nemmel importanti illi niżguraw illi li AWs ma jġux eżegwiti fejn ikun hemm tħassib serji dwar id-drittijiet tal-bniedem. U bħala avukat u kif qalet ir-rapporter jien għandi l-qalbi dan il-punt il-, -punt, il il l-aċċess għall-avukati. Irdu niżguraw li kunem hemm rappreżentanza legali fl-istat ta' ħruġ kif ukoll l-istat ta' eżekuzzjoni. Din ħaġa ta' sew importanti u ta' sinifikat. Sabiex nikkonkludi, President, għaliex inti dal-waqt ser titfil il-mikrofonu, jien nixtieq ngħid li nappoġġa li rapporter f'termini ġenerali nappoġġa immens li AWs li sirilhom xi riformi u aħna irridu nistinkaw f'dan il-Kumitat, dan il-Parlament sabiex niżguraw illi mhux biss inkomplu nappoġġaw li AW imma niksbu il-bidliet meħtieġa għal ġejjeni grazzi. Sadajon. Grazzi ħafna, Sur Dajon. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel net nishtiq tassew nirringrazzja l rapporter mhux biss għar-rapport tagħha, imma għall spiritu ta' kooperazzjoni. Kenna laqat utli ħafna ta' shadow rapporters. U ovvjament naħseb jidher dan ir-riżultat fir-rapport għandi xi żewġ kommenti jekk permettili. Nixtieq nressa għall-attenzjoni tagħkom illum l-ewwel net. Fl-ewwel paragrafu qegħdin ngħidu illi maħnix eh, suppost nittrattaw problemi li joħolġu mill-implementazzjoni zbaljata. Dan jista' joħloq l-impressjoni illi ma rridux imbidlu il-mandat ta' arrest stess. Aħna nixtiequ imbidlu il deċiżjoni għafas mhux suppost noħolqu konfużjoni hawnhekk jista' jagħti il-każ illi ikonna xi talba speċifika lejn il-Kunsill u il-Kunsill mbagħad jgħid illi nidu nitattaw xi strumenti legali differenti u jgħaddi ħafna żmien u għalhekk bżonn li nagħmlu distinzjoni bejn miżuri fuq medda qasira ta' żmien u t-titjib tal-mandat tar-rest Ewropew mat miżuri oħra li nistennew biex ħallu l-frott. Issa. Jien għandi l-ewwel klawsula hawnhekk il-klausula ta' proporzjonalità li tiġi mill-ordni l ta' investigazzjoni. U l-importanza, ovvjament, ta' drittijiet fondamentali li ġumħarsa u għalek nasib dan il-punt temżon joħroġ ċar u għalek mżon li dan punt tal-axar ikun fi preambulu jissa proporzjonalità. Il-istat taħruċ hemm bżonn jagħmel din il-verifika imma x'isir meta wieħed jara illi l-istat taħruġ qed jagħmel talbiet proporzjonali. X'inhu mal l-passi li suppost nieħdu dawn ma joħroġ ċar mit-test ma kienx għall l-aħħar punt tiegħi fuq il-proċedura standardizzata. Id-doqli tajjeb imma forsi u aktar importanti illi konna networks li jaħdmu sow li operaw sow jekk in-nies jafu l xulxin, jittrattaw ta' sikwit ma' xulxin, l-affarijiet e, jimxu sew minn flok inbidlu biss il-burokrazija. Grazzi. Il-kellim li mis, grazzi ħafna. Jina idealment nixtieq nara t mim tal-mandat tar-resta Ewropew minna mussu noqgħod e, naqbad ma' din imma frattant imżon li nkunu pragmatiċi u nistennew ir-riforma. Qabel ma ġietx introdotta il-maġistrati fil-Wales kellhom ikunu konvinti beyond a reasonable doubt, ġifieri eh, meta ma jkunu la dubju ta' xejn qabel ma jkun hemm ħruġ ta' sadizzjoni, issa l-qorti ta' maġistrati jistgħu jiċaħdu sadizzjoni fuq xi raġunijiet li jkunu anki fuq drittijiet tal-bniedem ma mhux fuq il-nuqqas ta' provi nittama. Imma nittama illi kunem riforma biex kunem xi xkil ta' prova, anki forsi mhux daqshekk ta' livellu li palma kellna qabel. Il-Sinjura Latva damlet referenza l-lum il-mandat ta' Restore jina fim ta' sow nittama biex għalet biex jizgura il-dawk li għatu il-provi u miflok la' għantu l dan ifisser illi xaħat forsi fil-stat ta' ħruġ għamest arrija li ma kienieċ bona fede u kien konxu ta' dan u għalek il-rapporter għamelu kol referenza detenzjoni qabel il-proċess li tiġi użat bħala lower recourse rikors minn l-aħħar rikors. Issa, jekk il-stat ta' esekuzzjoni eh, jirrifjuta eh, iċħat il-detenzjoni u forsi perikolla l-ħajja tal-bidna, ma distinzjoni bejn persuna illi tiġi estradata minn pajis tiegħu jew tagħha jew xi ħadd illi imur lura lejn il-pajis tiegħu jew tagħha għalhekk eh, smajna missur sur Mellow illi knem ftejjim fuq l-ordin ta' investigazzjoni Europol, Jina s-soltu ma nkunx favur ta' strument bħal dan, Imma sa kemm il-mandat ta' Rest Ewropew jeżisti nippreferixxi li kieku li konna mandat ta' Rest Ewropew li ġi preċedut minn ordni ta' investigazzjoni u mhux il-kontra għax jista' jgħin biex forsi eh, jidentifika dawn il-każijiet iktar da' fina kont qed nara fl-istqarrija li hemm xi 54 eh, elf eh, dilġaw u kol uh, eh, maħruġa imma kienem biss xi uh, Grazzi ħafna. Nishtiq ninaqat mal-kellima ta' qabli billi nirringrazzja l rapporter għal eh, dan l-abbozz li għalija u huwa importanti ħafna, speċjalment li qed niddiskutuh illum meta ħan nirċivu lista ta', ta miżuri ġodda li ħatiħu il-Kummissjoni Ewropea. Il-mandat il ta' Arrest Ewropew naħseb huwa eżempju ta' kif um, il-qasam tal-kooperazzjoni kriminali transkonfinali bejn istati membri huwa um, xi ħaġa ta' suċċess ir-rivoluzzjona il-sistema ta' itri rogatorji li, li kellna konna nużaw qabel Biss u koll ninaqat mal-kellima ta' qabli billi najt li hemm problemi fl-implementazzjoni qabel ma, ma, ma, ma membru ta' dan il-parlament jina kont nirrapprezenta l-gvern Malti fil-Kunsil tal-Ġustizzja u tal-Affarijiet tal-Intern u naħseb li L-iżjed diskussjonijiet li kienu jiddominaw l-implementazzjoni ta' dan il-mandat kien il-proporzjonalità u l-fat li kienem ħafna problemi bejn eh, x'inhuma kif nistaw niddefinixxu xinuma eh, offiżi minuri, ġifiri nixtieq li kieku kull studju ta' riforma jitratta il-klawzola ta' proporzjonalità kif qal il-kollega u ukoll il-sitwazzjoni ta' redress huwa xi ħaġa li rridu rridu naraw b'mod attent anki il-ġustizzja mal-vittma. Spiss aħna niltaqgħu ma' vittmi f'pajjiżi tagħna li jaħsbu l-istrument bħal dan ma kienx biżejjed biex iwassal biex ġustizzja propja tkun tkun tiġi tista' applikata. L-aħħar mistoqsija forsi nista' nistaqsi l-rapporter jew għal diskussjoni aħarija fil-futur fuq il-fatt li din, din il-mozzjoni naħseb li m'għandix lan li tistaqsi għal rivista kompleta ta' deċiżjoni għafas. Nissoponi li dan huwa minħabba il-pożizzjoni tar renju Unit, speċjalment eh, wara it-dħul ta' Trattat ta' Lisbona, biss forsi nkun nistgħu niddiskutu dan iżjed fid-dettall fil-futur. Grazie. Thank you, Mrs. Metzola. Grazie ħafna, Signora Metzola. Issa, Kommissjoni. Uh, good morning, uh, ladies and gentlemen. Grazie ħafna. L-odwa eh, tajba l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil Baronessa Latford għal inizjattiva propja tagħha l-qafas ta' rapport fuq l-EAW. Bħala il-Kommissjoni għalet fil-revizjoni tagħha tal mittel fil-rapport tagħha, u għadhom validi dak li sabet il-kisbit ġifiri tagħha fuq il-kwistjoni ta' proporzjonalità fl-istat ta' ħruġ. Anke l-ħruġ ta' statistika tal-taħriġ U mbagħad importanti wkoll il tip ta' dittijiet proċedurali tal dawk li defendu l-każ tagħhom u għalek għall-operat tajjeb ta' li eaw which eh, li huwa wieħed mill-istrumenti l-iktar ta' suċċess mill-2010 il-Kommissjoni ilha is-saħħaħ eh, permezz ta' proposti dan il-EAW. Dawn il-proposti ġew adottati l parlament Ewropew mill-Kunsill mħabba eh, direttiva l-aċċess illi jipprovdi u kos għall-aċċess għall-avukat fil-sattat taħruġ kif ukoll ta' eżekuzzjoni di tip sostanzjali ġifieri. Illum il-Kummissjoni qed tadotta sensiela sħiħa ta' ġdida ta' proposti tal-tija tal-bniedem, speċjalment eh, għal dik li għal legal aid ġifiri l-għajluna mingħajr ħlas ta' avukat. U l-implementazzjoni sħiħa ta' eh, strumenti ta' arfin reċipriku bħal per eżempju e-deċiżjoni AFAS illi eh, semmiet il-baronessa Latford illi se provdi, eh, meta tiġi implementata mill-istati membri se tikkontribwixxi għatna is għal-perjodu ta' detenzjoni fil-proċedimenti. Is-sistema ġiet imtejba reċentement għaw l-aħħar snin, speċjalment proporzjonalità qegħdin naraw biċ-ċar titjib lejn iktar tal-bit u 2014 għedin naraw ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizza se tkun maħda sħiħa permezz dan l-istrument. Il-Kummissjoni se tkompli s-segwi mir rib ħafna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 Eh, bil-appoċ li kelli mi xadaw l-apporters, għanna tim tajjeb u kienem eh, ħafna persuni illi ħadmu f'dawn miżuri ta' liġi kriminali hemm ħafna ħiliet ukoll li għandhom il-kollegi uh, eh, tiegħek pereżempju rapporter fuq id-direttiva għad-dritt tal-avukat illi ġiet imsemmija Naseb il-Parlament għamil kontribuzzjoni kbira ħafna biex eh, jindirizza il-fat il fat il stati membri hemm bżonn jrendu disponibli aċċess għal avokat fil-stat ta' ruċ tal-EAW. Didi hija xi ħaġa illi aħna wkoll eh, xtaqna li konna fid-direttiva aħna bħal li e għajob Sir Melo bħala rapporter aħna wkoll ridna it-test proporzjonalità u id-drittijiet fondamentali u rifjut dan ikun bħala raġuni u modestament fissem il-parlament li kiku kena deċizjoni fl-2002 forsi kiku kien ikonna EAW aħjar u forsi progress iktar maġġel fuq drittijiet proċedurali għax dan il skart ta' 8-9 snin bejn l-EAW u l-ewwel miżura ta' dritt proċedurali li jina kont rapporter għad dritt ta' interpretazzjoni tal kien twil wis u ħafna mill-problemi ħabba għawadin u għalhekk għal raġuni kollega li aħna attrajna attenzjoni għal dawn il-problemi dan id-deċenju. U kieku ma nkunux nsibna ruħna f'din il-pożizzjoni ma jina nilqa l-appoġġ ta' daw kollha illi tkellmu. Maħniex qed nipprovaw inneħħu il- l-AW nipprovaw intejbu dan il-mandat. kol operat tiegħu nixtieq nirrisponda xi ħaġa li qal s sur Dion nishtiq niċċara illi fil-paragrafu numru wieħed jina qed ngħid illi dan ir-rapport mux mhux suppost jitratta problemi li direttament mill-implementazzjoni żbaljata ta' deċiżjoni għafas. Ina per esempio nitkellem fuq qed nitkellem fuq il-nuqqas ta' rispett tal-iskadenzi fejn nistati membri suppost jagħmlu xi ħaġa bil-lingwaġġ preċiż ta' li AW mhumiex qed jagħmlu hekk. Dan kien din kien l-eżempju li kelli f'moħħi li m'għandux bżonn ta' tibdil leġislattiv dawn huma tip ta' kwistjoni tintkellem fuqhom jien. Huwa minnu illi dan l-abbozz ta' rapport ma jgħidx bitċar forsi mod speċifiku jekk dawn il- dawn is-soluzzjonijiet leġislattivi suppost jiġu indirizzati permezz ta' tfassil mill-ġdid tal-deċiżjoni qafas tal-EAW jew permezz ta' miżuri oħra iktar proċedurali jew forsi permezz ta' miżuri orizzontali illi se japplikaw għal strumenti kollha tarfin reċiproku dan huwa parzjalment għax forsi ma kienx hemm post fir-rapport biex ngħidu biċċar eżatt eżatt x'se f'kull aspett, imma huwa minnu kolli wieħed jista' jgħid illi e, forsi xi kollegi kif qalu illi għandu f'moħħom din il-famuża kaxxa ta' Pandora. Jekk niftħuha forsi mhux neċessarjament se naslu għal soluzzjoni imtejba. Jew forsi l lura bħal granċ minn flok. Lejn stil antik ta' sistema ta' estradizzjoni. U forsi xi stati membri mhux se nsemmihom jistgħu ukoll ikollhom e, jilqgħu deċiżjoni dimo fuq dak li huwa l aw tal eh, Renju Unit. Mhix xi ħaġa li nixtieq nagħmel u għal daqstant naħseb illi din ir-rotta ħanajdu hekk permezz tal-ema naslu għal riform leġislattiva, jina ħallejt l-affarijiet forsi naqrem ċajprina. Forsi l-kollegi kunu jishtiqu jneħħu jċaraw iktar l-affarijiet, ma naħseb hija ħaġa importanti għalissa illi nenfasizzaw il-kwistjonijiet u il-problemi li hemm bżonn nindirizzaw u mhux il-format stess permezz tal-ima siġu indirizzati Kienem kol xie żewġ affarijiet oħra. Is-sur taw grazzi ħafna tal-kommenti tal-Kommissjoni, il-proposta tal-Legal Aid, ġifiri għajnuna tal-avokat minar ħlas, naf il-direttiva se titkellem biss fuq il-fat il li konem di tip ta' għajnuna fil-bidu tal-proċediment kriminali ma nafx jekk Eh, hemm xklim preċiż fuq li AW naf li hemm ukoll rakkomandazzjoni f'din it-tip ta' għajnuna legali ċirkostanzi oħra. Da se jkun hemm forsi għab kommenti u reazzjonijiet minħabba din id-direttiva. Imma jina personalment nistanajt li nishtiq li l-Komissjoni tkompli tafas fuq il-problema ta' detenzjoni għax eh, din il-kwistjoni qed toħroġ bħala ħaġa importanti ħafna fl-implementazzjoni tal-EAW u raġunijiet ovvjament validi għax fl-Unjoni Ewropea ma nistawx nistennew illi detenzjoni ta' qabel proċess iddum snin twal. Kondizjonijiet eh, ħżina ħafna. Qabel ma nagħlaq nix insemmi il-żewġ nismi dinja akademika, żewġ esperti ħnajdu hekk illi illi ġejjin mill-unità l-valur misjut tal-Komissjoni li qed jippreparaw ir-rapport ta' ħari tagħhom għandna ma wasalniex biex eh, kien hemm laqa eh, tajba ħafna ma' dawn iż-żewġ esperti, professuri u nistennew illi eh, taslinna anzi jasal il-labbozz tal-rapport imma diġà ovvjament aħna ehm, nafu il-ħsieb tagħhom u da kollu aħna uh, użajnieh biex nlaħmu r-rapport tagħna. Is-sur da kerfoħ qal illi hemm bżonn illi nsaqsu għal riformi illi nitolbu għalihom aħna qegħdin nuru illi il rapporteru u shadow rapporters u koll jaqblu nixtiequ li konna dawn ir-riformi u xuħut minna jekk nġu nerġaw eletti nkomplu għaddejjien naqdu dan id-dmir wara talba mill-parlament u hemm bżonn ukoll nsaqsu għall-Komissjoni biex taġixxi imma hemm il-possibilità wkoll fil-JHA biex ta' membri jaġixxu jekk il-Komissjoni ma tridx eh, tadotta din il-pożizzjoni ikonna forsi niddiskutu wkoll mal-Istati membri. Naħseb hemm determinazzjoni biex niżguraw illi li AW jopera mod effettiv u eh, b'rispett ta' drittijiet tal-bniedem għax jekk le reputazzjoni tiegħu eh, ovvjament eh, se tiġi imdajfa ma tinkomplu nkunu dejjem defensivi għal daqstant għandna bżonn dawn ir-riformi u l-Kommissjoni hemm bżonn tisma' lill-Parlament fuq din il-kwestjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lis-Sinjura Latford kif diġa semmejt l-iskadenza għal tresiq tal-emendi u kważi u għalhekk nattira attenzjoni tagħkom għal fatt li d-data hija 6 ta' Diċembru. U issa u dan il-punt fuq l agenda tagħna u immorru għal votazzjoni xi żewġ minuti oħra forsi u għalhekk jekk joġobkom jekk tixtiequ tħallu s-sala għamlu hekk issa.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 il-rapporter Sr. McIntyre rigward il-program Pericles 2020, Pericles 2020, program ta' skambju assistenza u taħriġ għal protezzjoni tal-euro kontra li falsifikar. Il-tim ta' negozjati meċi mir-rapporter nesċilom jiksbu ftejim mal-Kunsil u il-rapporter tipproponi nivutaw fuq il-proposta ta' kompromess fit-totalità tagħha. Signor McIntyre, tixtieq iżid tgħid xi ħaġa? Ma naħsibx li għandi bżonn ngħid ħafna kull ma nixtieq nagħmel u nixtieq ringrazzja lil shadow rapporters kollha fuq dan il-file u affermi importanti li aħna naddotaw dan il-programm għaliex dan il-programm suppost jibda f'jannar u għalhekk aħna minna sforz kbir sabiex nilħu ftehim kulħadd kemm ix-shadow rapporter, l-Kunsill Kummissjoni, kulħadd qabel ma dan u għalhekk verament nittama li tiġi adottata. Nirringrazzjakom. Grazzi. Għalhekk issa nissuġġerixxi li nivvutaw fuq dan it-test ta' kompromess blok u għalhekk irid nara minu favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet u għalhekk issa ngħaddu għall-aħħar votazzjoni fuq it-tast kif ġi motifikat u niftaħ il-votazzjoni elettronika dawk ma' favur. Nala, mela, kumarit rrid li l-votazzjoni għam miftuħa. Now closed. Il-votazzjoni magħluqa. Mela, il-vota għanna eh, il-voti kollha favur. Mela, nifirħu lill-Onorevoli McIntyre Signor President, nixtieq ngħid ħaġa waħda. Jiena verament kuntenta, verament grata lejkom il-koll. Nistgħu naraw jekk xilni xin nizlu dan il-programm fuq l-aġenda ta' Diċembru, verament rridu nafsu fuq dan il-suġġett sabiex bekk ma jkunix wafqin fil-programm. Jiena fil-fatt għaluni li din hija kwistjoni ta' reviżjoni lingwistika, però nittamaw li ta' bilħa dan il-programm jitqiegħed fuq l-aġenda ta' Diċembru. Nirringrazzjawk mill Honorable Onorevoli McIntyre. Mela għanna zewċ punti oħra fuq l-agenda, għanna rapport oħra mill-Onorevoli McIntyre. Dawn l-istrateġija fuq ir-Roma ġew post-posti kif għattilkom dal-ħodu. U għalek ser naddu għal tħassir ta' deċizjoni tal-Kunsil 2724 fuq il-Juratem. Il-koordinaturi deċidew fu 17 ta' Diċembru biex jnaddu għal proċedura simplifikata u għalek naddu mill-ewwel għal votazzjoni vot wahdini fuq la bosta rekomandazzjoni. Mela m'għandniex ammendi li tresqu nivvotaw fuq la bosta rekomandazzjoni minnu favur. Għaluli li għanna bżon votazzjoni elettronika mela ħaniftaħ il-votazzjoni elettronika. Nalqu il-votazzjoni. il votazzjoni Għanna 37 favur, 39 il-votaw xejn kontra u żewġ astanzjonijiet. Mannix għalfejn votaw fuq it testa ħari, mela għamilna dak li kellna namlu permess tal-votazzjonijiet. Nirringrazzjakom. Issa naddu. Għal punt 11 fuq l-agenda. U għalek nistaw neddu u nimxu l-qoddim. Uh, leave the room. Jekk joġobkom dawk li xtiqu jħallu l-kamra, jekk joġobkom ħallu l-kamra issa u permettu permettunna nkomplu bil-ħidma tagħna. We're going to ask the speaker, which is the, the, the, the pressure from the, from colleagues, the question of Raġis mela, kollegi, il-kwistjoni ta' persuni nisa f'ċipru minn dejjem kienet ta' tħassib kbira l-Kumitat tal-Libe u aħna kena rezoluzzjoni fuq din il-kwistjoni fl-2007 u l-2008 u dekjerazzjoni reċenti li ġiet imħadma fil-Parlament fl-2011. Diċembru s-sena li għaddi delegazzjoni ta' membri tal-Libe mmexxija mill-President tana, is-sur Onorevoli Lopez Aguilar, zar ċipru kellu kol opportunità biex jagħmel skambju ta' opinjonijiet membri ta' kumitat ta' persuni nisa fil-Kamra ta' Rappreżentanti fir-Repubblika ta' Ċipru. Il-President ta' dan il-Kumitat, is sinjur Skevi Kumat Kutra, edha fostna llum, edha mana, u l-koordinaturi tal-libe deċidew li jinstidnu l-President ta' dan il-Kumitat, is-Sinjura Kumat Kutra, sabiex tindirizza din il-kwistjoni u tajdinna eżattament x'in situazzjoni sitwazzjoni preżenti ta' din il-kwistjoni umanitarja u għalhekk nadilak il-kelma. Grazzi tassew, Signora President, jina nishti nirringrazzja lill-Kumitat tal-Libe tal-li tani din l-opportunità sabiex ninformakom dwar is-sitwazzjoni tal-persuni nieqsa u anke l-ħar sviluppi. Kif taf l-invażjoni ta' Turkija fl-1974 ħolqot waslet għal numru ta' mwiet u ta' persuni nġabra, pero nġarba manki persuni li spiċċaw tilfu djarhom. U għalhekk eh, kienem konflitti bejn il-Kumità Griga u l-Kumità Torka fi żminijiet, fi sittinijiet. 1580 eh, persuni fil-komunità griga eh, sparixxew u mbagħad inħoloq ftehim ukoll bejn il-komunità griga u ċipriotta skużaw ċipriotta u torok eh, taħt il-ġnus ma'uda. Umbat kien hemm ukoll investigazzjoni ta' din is-sitwazzjoni. Insibu tlet membri, rappreżentanti tal-komunità Griga Ċipriotta u rappreżentanti tal-komunità Ċipriotta u dawn ma mażula wkoll mill-komunitajiet rispettivi mbagħad it-tielet membru huwa mażul mill-Kumitat Internazzjonali tar Red Cross u maħtur ukoll mill segretar Ġenerali ta' ġinus Maquda llum mil membri u Massur Sudofilo mill-Komunità Griga Ċipriotta, is-Sinjura Kuċċuk mill-Komunità eh, Ċipriotta Torka u Sur Henry Henry membri mill ġinus mill Sal-ġurnata tal-lum bluzu tal-metodu tad-DNA 456 persona li kienet nieqsa ġew identifikata 304 kienu Grigi Ċipriota u 101 kienu persuna eh, Torka u dawn kienu għedin jgħixu fil-territorju okkupati kif ukoll fil-Repubblika ta' Ċipru. Il-laboratorji xjentifiċi ġew mamra biex xjentisti u anki koordinaturi ta' identifikazzjoni. Sfortunatament però l-żmien qed sa' għaddej żmien u għalhekk Republika repubblika ta' Ċipru għamlet appell pubbliku biex jekk xi ħadd għandu informazzjoni rigward persuni li huma nieqsa biex jersqu u l jagħtu l-informazzjoni li għandhom il komitet tagħna jisħaq il-ħtieġa wkoll biex niġbru informazzjoni mill-aktar fis sabiex ma jintilifx żmien u żmien importanti għaddew diġà 40 sena. Ħafna xhieda laqas biss għadhom magħna. M'għadhomx disponibbli. U għalhekk il- informazzjoni dwar fejn edin liċsma ta' daw in-nies nisa tista' tiġi kompromessa ċertu problemi ma ħallewniex niġbru iċsma li instabu lanqas u mill-2006 sal-ġurnata tal-lum minn 500 persuna li instabet ftit kienu il-persuni li rnexxilna nsibu jew nidentifikaw li ċsemma l-persuna li kienet nieqsa. hemm 300 post ieħor fejn jistgħu jinstabu isma oħra, però 30 minnhom huma identifikati bħala eh, proprjetà militari mill-armata torka. U għalhekk dan qed issir anki f'xi drabi biex ma jkunx hemm aċċess għal din it-tip ta' art qed issir pressjoni minħata l-Unjoni Ewropea fuq it-Turkija sabiex ikun hemm aċċess għal dawn l-oqsma territorjali sabiex jinġar joħorġu jinħarġu dawn l-isma minn l-art il-gvern Tork lek qed jiġi mafuż biex jagħti informazzjoni, informazzjoni li tiġi eh, miżmuma mill-awtoritajiet mil militari. Torok. Aħna fil-fat rajna fuq videos li qegħdin juru u kol soldati li qegħdin iġorru iċsma ta' persuni mejta uh, jew li mietu matul dan il-konflitt jew f'żoni ta' konflitt. Saru kol rapporti ta' ċaqliq, ta' moviment ta' dawn l-iċsma ċifri li dawn l-itzma li jittieħdu mill-militari, mill-soldati torok, u kienem u kol kampanja li saret ma' matul is-sena 1996 fejn dawn l itsma kienu qed jinqalgħu minn taħt l-art u jintefgħu fil-baħr fl-ibħra. Jekk it-Turkija però toħroġ u tagħtina aktar informazzjoni bekk aħna nkunu nistgħu intemmu x-xogħol tagħna mill-aktar fis. Dan il-kumitat ma jinvestigax il-kawsi tal-mewt u lanqas jagħmel eh, jara fejn taqa' u taħt min taqa' responsabilta tal-mewt ta' dawn il-persuni li spiċċaw nieqsa wara dan il-konflitt. Għalhekk aħna rridu nixtu l-attenzjoni tagħna fuq dawn ir-raġunijiet ukoll. Irridu naraw li dawn il-testijiet xjentifiċi li qed isiru joffru u jġibu magħhom riżultati. Aħna kull ma rridu ġustizzja. U nkunu nafu wkoll Eh, is-sitwazzjoni taħt liema sitwazzjoni spiċċaw nieqsa dawn il-persuni. Investigazzjoni għaddejjin, irridu neżaminaw ukoll iċ-ċertifikazzjoni tal-mewt għaliex ħafna drabi f'dawn iċ-ċertifikati ta' mewt, il-kawża tal-mewt hija refer eh, hija mhix magħrufa Jina ġibt miħaj xi ċertifikati tal-mewt li verament iwaħxuna u f'dawn iċ-ċertifikati tal-mewt naqraw li il-kawża tal-mewt mhix magħrufa u iktar l-isfel nistgħu naraw ukoll dawn iċ-ċertifikati li l-ġisma tal-persuna kella tlet bullets frasa, wieħed fuq il-koxxa ta' saqajh u kienem l-istess tip ta' indikazzjonijiet ta' mewt fuq il-ġisem tagħhu u anki ta' missieru. Però xorta waħda fiċ ċertifikat insibu li l-kawża tal-mewt mhijiex magħrufa. Għalhekk jien naħseb li dawn huma inaċċettabbli. Għalhekk aħna għandna obbligazzjoni morali lejn il relativ dej raba ta' dawn il-persuni li spiċċawni sa matul il-konflitt l-identifikazzjoni tagħhom ġiet eh, miksuba permezz ta' elementi xjentifiċi li għanna l-lum u għalhekk aħna nistgħu nagħtu raġuni għalfejn il-persuna mietet matul il-sena tal- l-74 u 46 ġvri metul iż-żminijiet tal-konflitt jiena nemmen ukoll li dawn iċ-ċertifikati tal-mewt iridu jinħarġu mill-Kumitat tal-Persuni nieqsa għalix taqa taħt ir-responsabilt tagħhom l-identifikazzjoni issa saret possibbli wkoll. Rigward il-budget tal-kumitat, jien għandi żewġ punti xinajt, għanna għandna 6 miljun euro mill-Kummissjoni Ewropea, edha tappoġġa dan il-kumitat, dan huwa l-budget għall-2014 barra minnek il-gvern ċipriot qed ifittex ukoll donaturi u bħalissa għandna eh, zbilanċ operattiv ta' 500.000 euro aħna elibna ċertu problemi li għamu fl-2012 u l-Kumitat tagħna għandu kooperazzjoni mill-qrib u kooperazzjoni tajba mal-Kumitat ta' persuni nieqsa li ippermettewna nissensifikaw il-ħidma tagħna. Permettu li najtu kol li mill-2006 sal-2013 l-Unjoni Ewropea tat 12.7 miljon euro lil fond 3.18 miljon inata mill-gvern ċipriot 637.000 mill-Gvern Tork u l-Renju Unitu u l-Ġermanja u kol taw l-ammonti tagħhom u nixuqu nirringrazzjaw l-daw pajjiżi wkoll għad donazzjonijiet tagħhom. Però aħna nħossu li b'dal istadju huwa ferm importanti li niksbu rizorsi finanzjari għal anijiet ta' dan il-programm ta' identifikazzjoni aħna nistgħu nintensifikaw l-isforzi tagħna u għalek nixu nitolbu l-Parlament Ewropew ukoll sabiex jappoġġa ix-xogħol ta' dan il-Kumitat. Aħna qed nitolbu għall appoġġ tagħkom u għalhekk il-fatt li it-Turkija qed terfa' r-responsabil tagħha u tikkontribwixxi għall identifikazzjoni ta' dawn il-persuni nisa ir-raba ta' dawn il-persuni nisma jridu jarfu x'inhuma il-verità x'kienet il-verità eh, għalfejn tilfu dawn il-persuni tant parti mill-familja tagħhom il-popolazzjoni ta' ċipru hija inqas minn miljun ruħ u għalhekk iżmin mhuwiex possibbli biex eh, biex eh, nalqu dawn il-ġrieħ li għandna huwa biss l-identifikazzjoni tal-persuni eh, li tista' talaq ġerħa bħal din. Importanti li ż-żewġ komunitajiet jagħmlu rikolċiljazzjoni jarfu differenzi tagħhom bisa biex bekk ikun hemm għaqda f'ċipru u anki libera mill-armati. Nirringrazzjakom għall attenzjoni tagħkom u anki tal-li permettitu li nindirizza l-komitat tagħkom jien għad dispożizzjoni tagħkom sabiex jekk ikolkom mistoqsijiet jiena esni nweġibhom. Si tassew jiena naħseb li dinja kwistjoni verament serja u għalhekk hija ħaġa tajba li inti ġejt fostna biex tajdinna eżattament x'inhi sitwazzjoni. Għaw xaħat li jixtieq jintervjeni jew jitkellem fuq din il-kwistjoni, is-sur Trian Filides. Grazzi tassew. Signor President, nixtieq nirringrazzja lill kollega tiegħi il-President tal-Komitat dwar persuni nisa, nixtieq ringrazzja l-prezentazzjoni tagħha. Jina hawnhekk għandi tlet erba' punti li nqajjem. Jien ipparteċipajt fil-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew lej Ċipru. Jinħoss li irridu nżuru dawn il-loqsma militari, naħseb issa l-ħin propizju biex il-Parlament Ewropew biex jitlob l-autoritajiet torok, mod partikolari l-autoritajiet militari torok, sabiex jippermettulhom aċċess għal dawn iż-żoni biex il-kumitat tal-persuni nieqsa jżuru dan din iż-żona u jivvestigaw kif suppost. Dan għaliex aħna għandna indikazzjonijiet serji li hemm iċsma mitfuna hemmhekk u apparti minn hekk u importanza kbira, ta' importanza kbira li niprovdu aċċess lil aċċess għall-arkivi militari 40 sena wara l-invażjoni ta' Turkija hemm raġunijiet raġunijiet li kienu tresqu fil-passat issa m'għadhomx validi u għalhekk aħna nistgħu bħala parlament nagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet torok sabiex aħna jkollna aċċess għall-arkivi militari. It-tielet punt punt ieħor li fl-opinjoni tiegħi huwa ferm importanti għall kwistjoni ta' ċertifikati tal-mewt. huwa diffiċli biex wieħed jifhem kif uh, ras ta' bniedem jista' jkollha tlet bullets frasa u mbagħad wieħed jgħid li il- il-kawza tal-mewt mhix magħrufa għalhekk wieħed irid jara x'inhuma eżattament daw ir-reġinijiet. mbagħad għandi punt ieħor il-budget. Aħna amendajna il-budget li kellna qabel, però għatanna zbilanċ ta' 500.000 euro. Jien naħseb li dan l-ammont mhuwiex daqse kbir, pero forsi nistgħu nfittxu aktar donazzjonijiet minn tal-Istati membri anki mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Fl-ħarnet, put li jena diġa għajjemt fl-qat oħra tal-Libe fl-2008. Is-Sinjor Kamte, ħejjiet rapport u taħt punt 6 intqal Ek bl-Inglis. Annual report. We haven't, Madam Chair, done this. We have Aħna però kif kanna miktub dan ir-rapport bħala komitat tal-libe ma resaqniex dawn ir-rapporti annwali li kienu ġew mitlupa niftakar is signora Klamt i kienet għamlet xogħol tajb ħafna f'dan ir-rapport però ħallit ħallit dan il-Parlament fl-2009 mbagħad aħna iddeċidejna li sur Buzuttil ikun ir-rapporter u fil-fat u nesċilu, jiksab il-post taħħa pero aħna issa tħallejna minajr rapporter u għalek aħna għanna npoġġu din il-kwistjoni nresquha fuq l-agenda tal-koordinaturi sabiex bekk niddeċidu eżattament dwar jekk aħna ikolnix rapporter li tindirizza din il-kwistjoni ta' persuni nisa f'Ċipru. Grazzi tassew. Thank you, I do agree with you and... Grazzi naqbel miak, jiena żgur li fil-laqali mis tal-koordinaturi aħna ser ninteressaw dan il-punt ukoll. Jew għall-inqas ser jitqajjem, imbagħad naraw x'għandhom xi jgħidu il-koordinaturi. Is-Sinjura Papadopoulos hekk jogħġbok. Grazzi tassew, President. Jiena jkolli ngħid lill gvernijiet ċipru jisu din il-kwistjoni ta' persuni rapportati njesa bħala kwistjoni purament umanitarja. Ilhom jisu hekk għal bosta snin ilhom jiddiskutuha fora internazzjonali ttieħdu ħafna deċiżjonijiet mill konsil tal-Ewropa, il-Ġus Mauda u l-Unjoni Ewropea wkoll. Hija ħasra illi niġu imġela xorta waħda niddiskutu din il-kwistjoni wara 39 sena misna sibna tarfa mista kienet priorità għalina f'dawn is-snin kollha. Huwa dritt tal-qraba tal-persuni rapportati nieqsa li jkunu jafu d-destin tal-maħbuba tagħhom. Aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew Zorna il-laboratorju, laboratorju ta' identifikazzjoni f'Nikosija. U għana. Dejjem rajna hemmhekk xikrani rjus fil-laboratorju u rewna xjenzati, hemmhekk u rewumna xjenzati u dawn kellhom ġerħa ta' bullet fuq moħħom, sfortunatament. Il-mandat tal-Kumitat għal persuni nieqsa f'Ċipru ma jippermettix li huma janalizzaw il-kawża tal-mewt. Din hija ħaġa traġika għaliex aħna l-qraba nagħtuhom ġisem u hija ħaġa ovvja dak li ġara imma fl-istess waqt nagħtuhom dan iċ-ċertifikat tal-mewt illi jgħid bħala kawża tal-mewt illi l-kawża mhix magħrufa hemm bullets ovvji, hemm ġrieħem il-bullets li huma ovvji fuq bosta partijiet tal-ġisem. U dan huwa tħassib ta' sew validu meta l-persuni jgħidu kif qed tiktbu lill kawża tal-mewt mhix magħrufa. Eh, l-aktar meta tafu li ħafna minn dawn il-persuni kienu soldati għandhom 18-19 sena li kienu qegħdin jiġġieldu matul il-ġrajiet tal-invażjoni ta' Turkija. Aħna nemnu illi għanna neżaminaw il-possibilità li nemandaw il-mandat tal-Kumitat tal-Persuni Nieqsa sabiex huma jkunu jistaw jibdlu jemendaw il-kawża tal-mewt. Nixtieq nagħmel proposta pratika l Kumitat Libe. Permettu li nagħmel dan għaliex aħna qegħdin namlu monitoraġġ kontinu tal-progress tal Turkija fl-adeżjoni tagħha fl-Unjoni Ewropea, Kumitat Libe qed jaħdem dwar id-drittijiet tal-bniedem għal daqstant jiena nemmen illi fir-rapport ta' progress ta' adeżjoni ta' Turkija aħna għandna nikdbu nota dwar id-drittijiet tal-bniedem għandna ngħidu illi Turkija għandha tippermetti aċċess għal żoni militari f'Ċipru u anke barra minn Ċipru fejn aħna għanna evidenza illi jistaw jinsabu persuni isma ta' persuni illi mietu hemmhekk. Kull darba li dan jiġi identifikat, l-amministrazzjoni torka tiddikjara l-post bħala zona militari sabiex ixxekkel l kumitat għal persuni nieqsa u l-ħidma tiegħu. Mbagħad hemm il-fajs militari. Jiena niftakar meta kont membru tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Ewropa fejn tlabna li turkija tippermettilna aċċess għal l-arkivji militari dan qatt ma sar. Aħna rdomlu aktar pressjoni fuq it-Turkija għaliex inkella se nkomplu niddiskutu il-kwistjoni għal 50 sena li ġejjin il-qraba immutu minn ma jkunu jafu x'ġara lill-familjari tagħhom laħanet dwar il-finanzi, għalija mhix aċċettabbli illi niffinanzjaw li Turkija bħala eh, pajjiż kandidat u natuh miljuni ta' euro. Man fl-istess waqt, ċipru qed jikkontribwixxi bħala pajjiż donatur jina nħoss li mhux aċċettabbli li Turkija tikkontribwixxi anqas minn 600,000 għal lil kumitat għal persuni nieqsa. U jiena nistaqsi. Xinejdu jekk l-Unjoni Ewropea tnaqqas ammont partikolari mill-fondi li jatati li Turkija sabiex Iva issib tarf ta' destin ta' dawn il-persuni rapportati nieqsa li għalihom hija responsabbli Turkija wara l-invażjoni tal-1974. Kellem li miss? Zou mij 100% willen Vli Klajs. Iva, grazie signora President, jiena nixtieq norbot ma dak li qalu il-kollegi minn ċipru hija xaġa tal-wax illi fl-2013 aħna qegħdin nagħmlu dibattitu f'dan il-kumitat dwar il-problema tal-persuni rapportati nieqsa f'ċipru. Irridu niġġieldu nissiltu kontra rezistenzi torka biex inkunu nafu x'ġaralhom dawn il-persuni f'liema ċirkostanzi sfaw nieqsa. Irdu u d għajnejna li hemm negozjati għaddejjin bħalissa ma' Turkija dwar l-adeżjoni ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea u dawn ilhom għaddejja ilhom għaddejjin sa mill-2005 iżda s'issa qatt ma sarx progress u l-istess japplika għal kwistjonijiet oħra fejn ma sarx progress, kwistjonijiet oħra li huma importanti. Iċ-ċaħda ta' Turkija, per eżempju, li tippermetti l-bastimenti u aeroplani li jiġu minn min ċipru jaslu fil-portijiet Torok u fl-aeroporti Torok. U bekk jina minnix sorpris hawnhekk. Meta nara l-pożizzjoni ta' sew dajfa ta' negozjati illi il-Kummissjoni Ewropea qiegħda mid ta' dotta u ma mhumiex jagħmlu pressjoni. Il-Kummissjoni qed tirrifjuta illi tkun ħarxa biżejjed U bekk ma nix għalfejn kunu sorprizi illi naraw illi mux qed isir progress jina naħseb illi dan huwa skandlu. U ja xaġa ta' qajb ta' mistħija illi illum fl-2013 aħna edin inkomplu nitkarbu ma l-autoritajiet ta' Turkija sabiex għatuna l-kooperazzjoni tagħhom, it-tarif kollu. Dan bizzejiet għandu, dan għandu, din għandha tkun raġuni biżejjed għaliex aħna għandna nwaffqu in-negozjati ta' Turkija mal-Unjoni Ewropea u l-adeżjoni ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea issa. Is-Sinjura Kokoma Kutra tixtieq iżid xi ħaġa ma' dak illi intqal. Iva nixtieq nirringrazzja lill-kelima kollha mod partikolari li żewġ membri tal-Parlament Ewropew minn Ċipru għal kummenti tagħhom. Issa għandna stampa ċara qudiemna dwar kif għandna nimxu l-qudiem u kemm saret inġustizzja f'dan ir-rigward nixtieq naqbel ma' Sur Clay dwar il-pożizzjoni tagħna vis-à-vis t-Turkija. Kif aħna ippermettejnilhom permettajna illi huma ma jarfux ir-responsabiltajiet tagħhom. U fl-istess waqt l-qdiet kollha internazzjonali għarfu responsabiltajiet ta' Turkija. Għalhekk jiena nemmen illi l-Parlament Ewropew u istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea għandhom jaqdu rwol, rwol differenti minn dak li kellhom sissa. Huma jridu jamlu pressjoni. Dejjem aktar pressjoni l-iktar dwar l-adeżjoni ta' Turkija u l-proċeduri relevanti. Ma nistgħux nibqgħu sejrin ek. Ma nistgħux nibqgħu sejrin b'dan l-approċċ, b'dan l-aġir. Nixtieq infakkarkom l-approċċ ta' Turkija matul il-presidenza ta' Ċipru fl Ewropea. Dan diġà jorina, l-mod ta' kif turkija Et taħdem flimkien mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-pożizzjoni tagħhom mhux biss rrit nuqqas ta' rispett għal Ċipru imma talbu saħansitra lil pajjiżi oħra sabiex ma jikkoperawx ma' Ċipru matul il-Presidenza l-aħħar kumment tiegħi huwa dan aħna neħtieġu l-appoġġ tagħkom. Aħna Neħtieġu illi intom tappoġġaw l-qraba tal-persuni nieqsa li għadhom qed jistennew 40 sena wara li kunu jafu x'kien id-destin tal-qraba tagħhom. It-Turkija twebbes rasa ma tagħtix informazzjoni, ma tippermettix aċċess għall-informazzjoni, tippermetti aċċess biss, pereżempju l-ġimgħa l-oħra matul iċ-ċerimonja għal-ħolqien tal-lekkim sejħa Republika tal-ċipru ta' fuq u għamlu filmat pubbliku bostaġġi fejn jitella fuq xarbankijiet u jina zgur li n-nis u ma għom n-nis li deru fil-filmat u zgur ma kienux parti mill-lista tal-persuni li ġew rapportati nieqsa, iżda ħana qegħdin nirċievu tarif fuq bażi regolari, pal per eżempju fil-kas tal-eżumazzjoni ta' Adam minn oqbra tal-massa kloata li l-inqatel fl-1996 sabiex ma jitħallix li huwa jinforma lil pubbliku dwar l-oqbra tal-massa. Aħna irdu naraw kif nistaw nikkollaboraw, kif iż-żewġ komunitajiet jistaw jikkollaboraw kemm iċ-ċiproti torok kif ukoll ċiproti Grigi għaliex b'xorta ħażina. Aħna maħniex nitkellmu dwar imwiet ta' uffiċjali militari fil-militar imma wkoll dwar persuni ċivili illi sfaw maqtula. Għanna eh, rapporti ta' til ta' tfal u anke persuni avanzati fletaw u koll. Xtaq nirringrazzjakom għal appoġġ li intom tajtuna sissa u nixtieq narġa' nisħaq dwar il-ħtieġa għal aktar appoġġ kemm fuq livell finanzjarju kif ukoll min-naħa tal-Unjoni Ewropea u anke min-naħa tal-Istati Membri. U anke żewġ punti l-oħra li qajjem tiġifieri aċċess għall informazzjoni u aċċess aċċess għaż-żoni dizinjati bħala militari. U li nsibu tarf ta' kwistjonijiet aktar speċifiċi bħal per eżempju il-kas ta' ċertifikati tal-mewt. Grazzi tassew, Sinjora Kutra, zguri li ser jkollok kapoċ minna għatana. U dan ser jitqajjem fuq l agenda tal-koordinaturi, din proposta li saret ser titqajjem fuq l-aġenda tal-koordinaturi. Grazzi tal-li ġejt fostna illum issa din sessjoni ta' dalodu tal-kumitat tagħna waslet fit mima ser inkomplu fit-tlieta ta' wara nofsinhar ser ikun għal-komissaru Malmstrom flimkien magħna illi se tkun qed tlet tliet dokumenti tassew importanti li ġew adottati dal-ħodu fil-kulleġġ tal-kummissarji. Aħna fit-tlieta ser nissoktaw bil-ħidma tagħna, grazzi.